Eh, il-rappresentantoli u aħna eh, l-esti illi namlu kollu li nista biex nġildu kontra din il-diskriminazzjoni. Eh, Grazzi, kommissarju, aħna rċevejna abbozza rezoluzzjoni fuq il-Komitat ta' Zvilupp. Ħankunu qegħdin nagħqu dan id-dibattitu fuq din il-nota il-vot ħajseħ ma' nofsinhar lem. punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Ukoll għandu x'jaqsam ma' mistoqsija bil-fom fuq stat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem fir-Russja. Speċjalment fir-rigward tal-ksenofobija u l-omofobija. Din inizjattiva mill-ħador minn Alleanza Hilsa Ewropea u l-kollegi soċjalisti wkoll kif ukoll eh, kif għandi hawnhekk din il-lista. Għanna s-sinjura Lunacek. Jara awtur. Fidejk, grazzi. Eżis kollegi, eżis komissarju, eżis kollegi. Russija importanti mdan it-tkelmu dwar razzjonijiet esterni hija parti mill konsens tal-Ewropa, firmat id-drittijiet il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Iġifi suppost għandha għan konġunt għal maqsum li konna ċertu standards dan il-kontinent Ewropew. Iżda kull ma qed naraw huwa li kull hemm violenza li qed tikber kull ma jmur kontra ċertu nies u hawnhekk qed nitkellmu ktar dal ħodu dwar lesbjani, omosessuali, transessuali, bisessuali, jom kella persuni li jitqisu bħala dan. Aħna millux kellna żewġ liġijiet illi kienu fuq wieħed fuq level federali u f'San Petersburgu illi qed jipprojbixxi propaganda ta' relazzjonijiet sesswali omosessuali lil minorenni ġifiri daj fis-serjat jitqis bħala rejat u jista' jkun hemm multa ta' 220,000 eh, eh, eh, euro. Da jfisser da wassal għal fil-festival side by side f'San Petersburgo li li għalqu u għalix ma jistawx ikomplu għaddejjin. U em, em, liġi kon li li tgħid illi kull tip ta' attivist ta' drittijiet tal-bniedem illi ġib fondi minn barra jitqis bħala spija. Aħna li għana suppost qed nispjaw huwa kif ir-Russja qed titratta kwistjonijiet ta' ġittijiet tal-miedem dak li qegħdin nisimgħu illum din il-liġi flokja il-propaganda ta' dan ir-relazzjonijiet mus sessuali tal minoreni tafx qed tagħmel kieku kienu jagħmlu mit sanajlu kien hemm persuni famużi Russi passu Ċerkovski pereżempju jew Sur Peter the Great illi kienu kienu marufa li kienu eh, kienu omosessuali u kienu relazzjoni omosessuali ġifiri putin xiri tbijadi. U jider u sempliciment irrit iżid il-violenza, diskriminazzjoni, maħx qed jikkondanna l-istat. U hija xi ħaġa li l-violenza mux qed tikkondanna l-istat. Inti x'qed tagħmel kummissarju biex tara illi il- drittijiet tal-lesbjani, tal-omosessuali, tal-transessuali, bisessuali, kif qed jiġu protetti? fl-Ewropa. Irridu niġġieldu għalihom daw in-nies għaliex inkella ħajkun hemm persuni qed jiġu umiljati, qed jiġu anki stuprati minn persuni illi qegħdin jisuhom bħala persuni li mhumiex minn nedmin li għandhom bżonn eh, nikkurawhom u nikkonvertuhom. U nafu li hemm ħafna eh, propaganda kontra il-żbjani għali eh, u transessuali u allura jinxu kun naf xe samlu biex bidlu din il-liġi. Grazie Ulrike. L-autor li mis, uh, eh, Cornelis de Jong. Grazzi President. U ovvju illi il-pozizjoni ta' personi LGBT etmur għallar kuljum kuljum fuq YouTube qed tara attakki, tara attakki fuq n nies minħabba l-identità sesswali tagħhom jiġu umiljati għal xejn. U din differenza sfortunatament qed tittieħed anke f'pajjiżi oħrajn, anke fl Membri tal-Unjoni Ewropea. Proprio biċċa kbira tal-każijiet, il-gvernijiet l-Unjoni Ewropea jieħdu miżuri jew aktar faċli għal dawn il-vittmi biex imorqodim il-qorti, taraw nies il-qorti, jemnu aktar faċli l-pulizija l-awtorità ġudizzjarji illi jittrattaw dan il-każijiet kif suppost. Iżda fil-Russja l-affarijiet huma differenti, anzi l-awtoritajiet jagħmlu bil-kontra dawn għandhom minn il-propaganda liġi ta' ehm, kontra propaganda. Iżda taraw n nies YouTube li ma jdejqux li li jaraw li juruħom waqt li huma qegħdin jabbużaw u jattakkaw dawn il-persuni LGBT. aħna rridu nagħtu każ tan-nies fir-Russja li qegħdin jitolbu l-għajnuna tagħna. L-ukoll laqdit eh, LGBT fir-Russja jridu jarfu l-fatt li huma għandhom bżonn min minnaħa tagħna ma jsawx jagħmlu kollox waħedhom. Ħafna kollegi inklusijin irċevejna Jew batna ittri lill rappreżentantoli u l-kommissjoni fuq dal-fat, imma eh, kemm ħafna minn iparla, imma ma jimx ħafna azzjoni. Xieġri jekk lajnuna li komissjoni għettwiet tiġi provita, rifjutata. Per eżempju, fil konsitu tal-Europa li namlu għalli nieħdu miżuri biex biex natu t-tort un puntaw subajna lejn il-Russja Sinjora Manstrum, ma nistawx naraw illi hemm approċċ aħjar lejn vittmi hawnhekk illi nammettu illi dawn huma vittmi li qed jiġu persegwitati fir-Russja. Ma nistawx nagħmlu aktar. il t ħadd t tiżamen nistgħu nagħmlu. Grazzi, Sur Diong. Konna nisemaw minn Alturiħor, ieħor sena Kasina Oiland. Iżda miex edda għawnek illum id-dera dal ħodu Allura, naddu għal Michael Cashman, minn 2 minuti u nofs. Bħal awtur kol. Grazzi. Eżis Komissarju, jieġa interessanti din il-liġi fil russja bdiet fl-2006. Iżda r-responsabilità li għatrit t tittieħed mill- gvern illi daħal din il-liġi fl-1987 biex nikota ħatċa persuna oħra bisessuali, jew Shakespeare. ħafna drabi dawk il-tajjeb illi jagħmlu n-nies jinħeba taħt il-setat ta' dawk illi jistgħu jagħmlu li jridu palissa għenna liġi u għem liġi oħra kol fil-Russja li jissejjaħ Foreign Agents Law. Ġifiri, hemm iktar repressjoni, ġifiri mhux biss l-NGOs u laqdit kollha li xaqsmu l-LGBT, imma anki dawk il-persuni l-barra mill-Russja li qed provaw jgħinu lil dawn il-laqdiet li fisser illi soppressjoni u repressjoni qed titla għal mill-livell il qatt ma rajna qabel kien hemm 18 persuna li ornijiet uffiċjali biex jeminaw il verazzjonijiet billi jirreġistaw ruħhom bħala ġenti barranin spiji ġviri u kien hemm ukoll xi vj-wissijiet biex ma jiksrux il-liġi u dawn jnaqduhom ma' il-fastidju li nataw eh, li eh, stigma li nataw mill-persuni russa minħabba russi minħabba eh, li għadin jifixklu jgerfxu l-ideja eh, tradizjonali ta' Russja tkun xi tkun din is-sifsijiet tradizjonali. Imma dawn il-liġijiet kull ma qed jagħmlu tirreflettaw il-seta li qed Putin qed jipprova jimponi kull ma jmur fejn jal qegħdin jalqulhom ħalqhom u allura rridu illi Russja tħares il-ġittijiet tagħhom tal-obbligi tad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment il-konvenzjoni fuq id-dritt tal-bniedem. Iżda nixtieq nitlob ukoll li inti kummissarju anki s-servizz tal-azzjonijiet esterni tagħmlu daw żewġ affarijiet li tkomplu tagħmlu monitoraġġ fir-Russja billi tużaw il-linji gwida tal-LGBT u jkun hemm ħafna dialogu ta' spiss anki fuq livell ta' summit politiċi kif ukoll konsultazzjonijiet ta' drittijiet tal-bidem, anki forsi l olimpjadi tal-xitwa. It-tieni ħaġa nixtieq illi kummissjoni jikkonsidraw illi jipposponu liberalizzazzjoni tal-viża ma' Federazzjoni Russja. Aħna ma ristgħux noqogħdu ntuhom ir-regali fuq dar dawk illi qegħdin joħonquhom. Allura aħna eh, jiena nistenna bil-ħerqa biex nisma' x'għandek xi tgħid dawn iż-żewġ affarijiet partikolari. Grazzi ħafna Michael. Il-Sinjor Kommissarju, jekk joġbok, forsi tkun tista' tkun ġentili biżej biex wieġeb għal dawn l-awturi. Iva naf li dan huwa tħassib illi din is-sala tkellmet dwara ta' spiss. Aħna naqsmu tħassib ma' drittijiet tal-bniedem fir-Russja. Aħna eh, naċċertawkom illi tħassib għajni ħeb determinazzjoni konsistenza fil-tuġiba tagħna. Mill-bidunet aħna minn ċara li għana nemru li russja għandhom jirrispettaw l-impenn tagħhom internazzjonali li jkollhom sistema bażi ta' stat ta' dritt, rispetta drittijiet tal-bniedem u soċjetà demokratika. Aħna kemm il-darba tkellim semmejna li konsistenzi mejn dawn l-impenni u l-liġi ġodda fuq il-libel, il dak il-propaganda omosessuali u il-kontroll fuq l-internet. U l-mala fama. Aħna għadna neġdu fuq żewġ parċi ta' leġislazzjoni, liġi fuq il-foreign agents kif ukoll liġi fuq il-relazzjonijiet sessuali mhux tradizzjonali bejn il-żar u l-minorenni hekk kif imhom sejjaħ. Ehm, dawn huma liġi fir-Russja aħna reġiċejna b'dan il-mod. L-ewwel aħna komplejna n-segu sforzi diplomatiċi intensivi dwar it-twettiq ta' dan il reġijiet Rappreżentanti għolja eh, reġiċa pubblikament kull darba li kien hemm liġi problematika li għaddiet li għamlet il-pożizzjoni tagħna ċara ferm. U magħrufa ferm, mod sistematiku aħna da' din il-kwistjonijiet u diskussjonijiet tagħna mal- mal-imsieħba tagħna Russi aħna nħossu li li aħna nfirxu din il-propaganda kontra sessuali wassal għal violenza. Allura tlobna l Russija biex jemendaw leġislazzjoni fil-konsultazzjonijiet tagħna dwar ġitti tal man kif f'dialogi oħra politiċi. Jiena personalment għandi kontatt rib ma' l-awtoritajiet Russi, speċjalment il-Ministru tal-Ġustizzja u Affarijiet Interni, jiena dir xi ħaġa li qajjim spiss kemm f'Moskow kif ukoll hawnhekk fi hawnhekk u fi Brussell. U aħna kellna wkoll skambi dedikati fuq dan is-suġġett biex jippreżenta l kunsill dwar ġitti tal bniedem kien li huwa fuq qudiem ikun jista' jqajjem dawn il-kusanijiet din xi ħaġa li qajjimna fis-summit ta' Katarina Bergis ġemal ġunju li għadda. Kif aħna sħaqna aħna il-tħassib tal-Unjoni Ewropea u għandna il-ħtieġa ta' ġittijiet ċivili għal soċjetà li qegħdin jaqsu kull memur fir-Russja din qed ħassibna. U aħna nħossu rridu jkun hemm din il-konsultazzjoni li ssir f'Moskow li mal-ministri u dan supposta jsir fit ta' din is-sena mbagħad naħdmu fuq il-livell multilaterali milux l-Unjoni Ewropea sejħet il-Kunsilli tal-ġirċiet tal-bniedem tal-24 ta' settembru biex jagħtu attenzjoni għal dawn iż-żewġ eh, biċċa ta' leġislazzjoni u talbet ir russija biex ikun jistgħu jħarsu l-espressjoni bażika tal-dritt tal-espressjoni bażika tal-ħajja sesswali ta' dak li jkun. Aħna nklidejna wkoll it-tolleranza, l-użjoni tolleranza ta' minoritajiet eh, ma' sesswali f'din is-soċjetà Russa aħna dan daħane fil-Konsil tal-Ewropa kif ukoll l oeca u nittamaw li Russja ħajja jerġgħu jagħti kas dan it-tekst u illi ħajwa fuq widna għal dak illi għedin ħedġu għom jamlu fil-Konvenzjoni ta' Venezia. President membri narevoli l-eżistenza eh, ta' NGOs eh, fl-Istati Uniti huma essenzjali xafna minnom dawn inħalqu jew inkella ġew multati xi sebaj naqda eh, ġew wissija li ma jċevux flejjeż minn barra jew inkella inkella kienu ħajqisu bħala foreign agent. Dan dan qed ovvjament biex jaqilhom ħalqhom permezz ta' ċensura fastidju jew kellha tnaqqis finanzjament. Għalhekk isforzi tagħna wkoll immiraw lejn li nappoġġaw dawn l-NGOs ngħinuhom illi jkompru xogħol ix-xogħol leġittimu tagħhom nħossu illi jabnuna tagħhom għal dak li huma l-Rise of Conscript il-ħarsin ta' ġurnalisti id-drittijiet tal-bniedem dawn kollha jwaslu għas stabiliment ta' ta' dritt fir-Russja. Aħna ħankomplu naħdmu u eh, napoġġaw il-soċjetà l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili fir-Russja. Ħankomplu bil-kuntatt tagħna fil-Moskow, fil-Moska, fil-reġunijiet u f'dan dawn laqdiet il-rappresentant ehm, tal-Unjoni Ewropea, Sir Salveson Bedini, si ta' xsew u għavvolut ma' imsiħba u soċieta ċivili russi u ħajmur il-Russja sa' ftit minn dan xar U aħna xar li għadda provajna namlu għal-motanna biex nerġaw d-nejdu kemm aħna nappoġġawhom u eh, fl-istess ħin nejdu l-om li aħna nafu li huma mumiex agent taħat, mumiex foreign agent taħat Dina xi ħaġa li saqnija fit-8 ta' Settembru u mbagħad il-uffiċjali anzjani tal-IAS eh, eh, eh, semmewha nhar it-tnejn. U aħna flimkien mal stati membri aħna valuti fi negozjati ta' ġelogu biex naraw kemm is-sistema ġusta. il fat li qegħdin jaħon u s-soċjetà ċivili, diskriminazzjoni ta' minoritajiet u inkonsistenzi fi stat ta' dritt mhux sejrin jiġu injorati meta jiġu għal negozjati bilaterali. Ir-Russja taf li dan musatajna fil-negozjati bilaterali tagħna. Ir-Russja taf li hija fl-aħjar tal staħħa li tajja fil istat ta' dritt tagħha u li tkun konformi mal-drittijiet tal-drittijiet tal-bidem tal-Konvenzjoni tal drittijiet tal-bidem li firmat aħna lestin li kooperaw mar-Russja b'dialogu miftuħ, trasparenti u ġenwin. Grazzi. Grazie, signor commissario. Fissa il gruppi sta fl-sem IPP. E Istur Kristof Lisek, zaġ minuti. Grazie, signor commissario, zis kollegi. Qabel ma nitkellem fuq ir-Russja għandi biċċa ħbar tas-sew ta' dispjaċi u ta' dwejja. Is-Sur Martin żmiet ħallina xi minuti ilu u nixtieq nestendi simpatiji u l-omor lil familji raba tiegħu u nsemgħu li qabel il-vot il-President ser jonara dan il-politikant u dan l-Ewropew. Issa dwar ir-Russja. Jina kont qed eh, tassew ħad gost meta smajt il-kummissarju, dak għaxit il-kummissarju. Jina approvajt kol ma Nija nista' teoretikament nagħlaq b'dan nina kontent illi kummissarju għal-rappreżentanta għolja tal-kummissarju u kommissarju kol huma involuti biex eh, jbidlu din il-stramba, din il-liġi russa stramba li għanaċċettabli fis-seklu li jxu fija l-lum u l kola għanna nappellaw għal l-gvernijiet tagħna fis-stati membri tal-Unjoni Ewropea biex jitfaw ċertu pressjoni fuq ir-Russja. Din il-liġa dan il-liġi huwa skandlu u xuk però ikum biss eh, fuq spallejn il- kommissarju u rappresentantu għali biex jadġiċu, biex jadġiċi. Met tkun meta il-Prim Ministru, il-Ministru tan, Ministru tan għandhom situazzjoni u kontat ma' Rusja li jgħidu li ma jistax ikun nibqgħu sejrin, nibqgħu dejjem meta jkollna din il-liġi blasent u stramba fejn id-drittijiet tal-bniedem qed għom. Grazzi kollega. Jiena jkolli nitkellem sem il-grupp, eh, nistaqt nitlop il-grupp soċjalista jitkellmu Is-Sur Guerrero. Grazie ċer, grazie signor Kommissarju. Nishtiq u koll naqat f'klim ta' omor u solidarjetà mal-familja tas Sur Martins illi għadna kif eh, smajna għallina u nixtieq nagħtiħ ma kienx jagħmel parti mill-istess familja politika tiegħi iżda jiena il-grupp politiku tiegħi għandna valuri komuni u konġunti, rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Illum irrid aħna wieħed nistgħu nistaw nviolaw il-kondizjoni ta' drittijiet tal-bniedem u minn billi nuru nuqqas ta' drittijiet eh, lej drittijiet tagħhom waħda minnhom hija l-orientament sesswali tagħhom. Qed nitolbu r-Russja illi jħarsu istat ta' dritt u b'dan il-mod aħna mhux biss qegħdin nitkellmu biss dwar indefendu id-drittijiet ta' ċertu nies mingħajr ta' emerġenza iżda aħna qed nitkellmu dwar id-drittijiet ta' kulħadd li għandhom jiġu mħarsa hija il-kondizjoni hija istat ta' dritt li qed jiġi perikolat meta aħna naqbdu u nirfsu fuq fuq id-drittijiet ta' dak li jkun. Kif edna, ir-Russja hija importanti u pajjiż ġirien importanti aħna għandna relazzjonijiet globali importanti ma' Russja ma' mhux biss huma l-interess ekonomiċi u enerġija li huma importanti ma l-valuri ni defendu. Grazzi Enrique fissem l-ħodor l-anzi liberali Sinu Invelt. Sinu Komissarju, ehm, il-Konsil passotu mux etaw, proset. Jina naħseb illi Kulħadd imħasseb dwar l-iżvilupp li qed huma dejjin fir russija Naħseb hija il-fatt li hemm ħafna avvenimenti li qed jiġru fl-istess waqt li eh, ħassibna. Hemm il-liġi kontra l-LGBT, hemm liġi li qegħdemek biex ovvjament tintimida u ta' tifasidu l-MTOs, missa biex taxxaq is-sur Putin eh, eh, ħabbar program illi qed jippermetti li jkun hemm sorveljanza tal-massa ta' da ċertu persuni illi tippermettilhom illi jagħmlu monitoraġġ ta' dawn ċertu nies biex jaraw kif ħajamel biex jalqilhom om u dan ħajkollu effett ta' autoċensura li hija tal biza aħna ma nistawx noqogħdu noqogħdu nitkellmu biss dwar id-dialogu ta' Sur Putin, naħseb illi d-kelma dialogu ma tfisser xejn, titli xejn li Sur Putin. Hemm xi kummenti li xtieq nagħmel dwar l-attitudni tal-Komitat tal-Olimpijadi tax-xitwa. Iżda jista' jkun illi ma forsi m'għandhomx jaqsmu magħna ma jiena ma nistax nifhem l-attitudni tagħhom jiena tassew mistaġba li qegħdin dawn jalqu il-bibin tagħhom għal dawn il-persuni LGBT. Kif li jgħidu u li jgħidu li mhux mhux ħajdiskutu dan il-punt għaliex punt politiku. Kif jista' jkun punt ta' politika meta inti qed titlob illi jkun eh, titlob għal ħarsin għad-dritt ta' dawn il ta' persuni ta' kulħadd Dam, din minn xaqsa mal-politika, jina nishtiq li minn dawn in-nies li qegħdin jinħbew wara l-argumenti legalistiċi silenzju il-skiet huwa messaċ appoġġ lil li sur Putin għalhekk jiena nixtieq nħeġġeġ l-IOC biex jerġa' jirrevedi l-qagħda tiegħu illi jibqa' fomu siket. Aħna ma nistgħux inkomplu nippermettu li jkun hemm indajfu iktar il-prinċipji tal-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bnida ma' lu għalix uħabba li jem għed eh, minn membri li tiġi ta' għawet um minn dawn li jem minn fih. Allura ħna rridu nistuspendu għom il-Russi. U xie sawni dwar il-liberazzazzjoni tal-viza ma' Russi, ma' sarx toqodu għaddej minn negozju jisna għaddejn issu xej mu xej xej għas jġri. Daħar komment, aħna rridu naddu appoċ, eh, messaċ ta' appoċ lil dawn NGOs u l-dawn il-persuni anki forma ta' appoċ finanzjarja l dawn NGOs għal dawn il-persuni u ninjaraw il-proibizjoni fuq il-fondi l-NGOs għalix għawnek kelmu dwar prinċipi u l-anin tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Los kollegas verdes tiene un minuto y medio. Grazie eh, u s-sannum tal-ħodar għanna minuta u nofsa eh, għas-senjura Konejsen. Grazie, Sor Presidente. Iva, Russja hija waħda mill-ġirin il-kbar tagħna u nixtieq li tassew eh, ikunu eh, rib tagħha li konna iktar u iktar rabtiet magħha iktar vjaġġar, iktar eh, ftejmet kummerċjali, ma naħseb li dawn l-affarijiet li qed niddiskutu llum juru kemm aħna differenti. Naħseb li dak li rajna fuq kontra LGBT juri naqra il sitwazzjoni keram fir-Russja. Naħseb li eh, din hija dak dak li għadna kif xedna juri għal darboħra il-fat li ħafna setturi ta' soċjetà fostom l-LGBT u attivisti oħra huma miżmuma persegwitati u qed jiġu u ħalqhom qed jiġi eh, maluq kemm jista' jkun Il-pajis li minnu ġeja jena l-Olanda qed niċċelebraw 400 sena fir-rabtiet tagħna mal-Russja u hemm eh, festeġġamenti kuljum iżda naħseb din l-atmosfera ta' festa eh, ħataddi ajr irridu nnieqfu illi eh, nitrattaw dawn il-kontroparti russi bħala ħbieb mumiex aqqas il-ħbieb tal-ċittadini tagħhom Ma jistax ikun hemm iktar liberalizzazzjoni tas-suq eh, tal-kummerċ tal-viża se mingħajr ma jkun hemm drittijiet ċivili u drittijiet tal-LGBT li jiġu eh, ħarsa, Ma nistgħux inqogħdu niċċelebraw eh, l-istorja glorjuża tar-Russja jekk aħna ninjoraw id-dritt tal- tal-ħelsien ta' espressjoni u drittijiet ċivili. Ejja li aħna nsemmaw liħinna mhux biss hawnhekk imma fil-Kunsill tal-Ewropa kontra situazzjoni li qiegħda taqleb mill ħazin għall Ejja Ejja nappoġġjaw ċittadini tar-Russja hekk kif il-gvern tagħhom qed jitlaqhom għarrieħhom. Grazzi, Sinjura Konnesen, u issa minuta u nofs għas-sortanak. Iva, senjuri, minn eh, gruppi differenti eh, nafu eh, li ek kif waqam il-komunizmu għaxar snilu nafu li sur Kornakowski kien vittma tal safa vittma tal ta' ġustizzja meselettiva u din hija parti mill-sistemazzjoni eh, sħiħa ta' deklin fl-istat eh, ta' dritt eh, u l-gvernijiet li kienem dejjem provaw illi neħu kull ostaklu għal poter tagħhom il-minoritajiet sfaw dejjem vittma tal-politika tal-gvern russu u donnu illi din il-vjolenza tal-gvern qed dejjem qed tiġi leġitimizzata hekk kif um, iduma fil-fatt il leġislazzjoni kontra l-LGBT. Irridu nifmu illi uh, forsi mumiex parti mill-valuri fundamentali tagħhom imma bħala membri tal-Kunsell tal-Ewropa u bħala um, bħala nis li jridu jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem naseb illi m'għandhom l-ebda dritt illi adottaw xi ta' din natura. Allura jena nitlob lil din l-awla biex jiċċaraw E Darbal dejjem anki inti kummissarju Malmstrom smajna xat biex jisħu illi dawn din is-sitwazzjoni ta' f'darbal dejjem aħna naf illi għandna relazzjonijiet ma' Russja imma jekk hemm tassew dawn il-drittijiet illi qed jiġu perpetrati medda irridu nwaqfu eh, dan illum qabelada. Grazzi wissa minuta għal Sinjura Ernst għannom tal-Gwe. Grazzi Sir President, Iva, jiena rajt l-aħbar fuq mara russa illi kienet emmek bener u kienet medda fil-fat minnaħam ta' grupp sħiħ ta', ta il-ġiel u l-polizija ħadu azzjoni ma l-ewel u għaxtu u għaxtu minn fejn kienet minn qudim minn qudim l-stadium. Eh, naħseb li din hija xi ħaġa ta' sew diżastru, issa għandna din il-liġi biex taxxa, eh, irridu naqbdu l-barra minn runu u niżguraw li eh, drittijiet tal-bniedem japplikaw Russja bħal ma japplikaw fil-bqija tad-dinja. Ma mill-ebda sens illi nitkellmu fuq sanzjonijiet, irridu nitkellmu b'mod serju. Irridu naħseb illi Insaxħu l-approċ tal-Senjura Kummissarju. il kummissarju għet prova tiftaħ diskussjoni, imma banax forsi eh, Rridu e niddiskuta mal kunsilli li xuma li qed ikaxkru saqhom u e, qed jazbu li memxejn x'isir mentri hemm omofobija rampanti f'pajjiż bħal Russja. Importanti li nindirizzaw din il-problema speċjalment għal dawk li qed jisfaw vitmi. Jena nixtieq li nkun nista' mmur għal-ftejjel fir-Russja. Imma dejjem jekk din is-sitwazzjoni titjieb. Grazzi Sinjor Ernst issa l-aħħar Il-kellim għal dan ir-round huwa Sur Stadler għal nom tal-non-allineati. Sur President, xġemati ilu aħna għaddejna rizoluzzjoni kontra r-Russja minħabba l-prinċipju ta' non-interferenza fil-pajizi ġirien illi kienet jiġi miksur minnħa tar russja Imma ma nafx qed naraw li hawn sentiment qawwi kontra kontra Russja. U maħna qed nagħmlu xejn pereżempju kontra Saudi Arabja meta kull sena hemm ħafna nies li qed jiġu maqtula minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħhom jew inkella minħabba mm, ir-reġim terrorista illi eh, hemm fil-post, et naraw ksu ta' dritti tal-bida manke fit-Turkija, ma' net nibqaw għaddejjien bin-negozjati biex huma jisieħbu fl e ma nafx jena xi skop eh, għandu dan id-dibattitu eh, fuq ir-Russja. Dawn dak li qed niddiskutu fil-fatt hawnhekk għandu l-kunsens qawwi ta' ċittadini Russi, ġifieri jekk irridu nirrispettaw demokrazija, rridu nirrispettaw il-kunsens li taw dawn l-istess ċittadini. U din hija kwissjoni li r-Russja għandha tindirizza u mhux nieħduha f'idejn aħna. Permezz ta' dan id-dibattitu aħna qed nikkonfermaw illi eh, intom eh, qed tkunu eh, qed ikkontradixxu lilkom infus lilkom infuskom għaliex ir-Russja tirrispetta id-drittijiet ta' ċittadini tagħha u aħna minnaħa tagħna nirrispettaw id-drittijiet tal-ċittadini Russi. U aħna m'għandniex imbaxxu rasi rasna għal gruppi marġinali. U mandom id-dritt illi jindirizzaw il-kwistjonijiet domestiċi tagħhom u ħadd mandu dritt illi jinterferixxi fil-kwistjonijiet eh, interjuri tal-pajjiż. Issa, nimxu għal-round li jmiss għanna Zewċ minuti eh, għas-senjura Xtifler għandhom tal pp e, Sur President, Sinjor Komissarju, kollegi, numru tal-liġijiet eh, għaddew illi juħon u l-drittijiet tal-bniedem, drittijiet tal-ħelsien, ta' espressjoni, u kienem numru ta' violenzi, numru ta' attakki omofobiċi li segwew, u naħseb li dini għaxa ħagġa tassew inkwetanti. Hemm liġi fir-Russja li tippenalizza fil-fatt il-propaganda favur l-omosessualità. Din fil-fatt tmur ħafna bil-wis kontra il- il-karta ehm, tal-bniedem, u aħna tassew irridu nirreagġixxu eh, irridu ikunu konxi tal- u eh, nissensibilizzaw il-dawn il-nies eh, ehm, illi huma għandhom ċertu drittijiet u nduru fuq l-autoritajiet biex ibidlu l-politika tagħhom. Sinjur Ashton u li jes irridu tassew jibdew u isosnu dialogu kontra l-omofobija fir russja Issa, minuta u nofs senjur senjura mm, Senvizzin eh, asoċjali Demokratiċi. Grazzi, Sur President, eh, il-Parlament Ewropew irrit ikompli eh, isegwi il-dialogu um, ma' Russja, imma dejjem jekk dawn isegwu u jirrispettaw drittijiet demokratiċi u tal-bniedem. Aħna għandastant uh, inkwetati minħabba l-Russja miex qed uh, isegwi qed dawk uh, dak li hemm stipulat fil-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u um, f'dak li għandu x'jaqsam mal- um, madrittijiet eh, ċiviċi. Dan huwa tassew eh, inkwetanti organizzazzjonijiet u non favur id drittijiet tal-miedem ma jistgħux ikomplu l-attivitajiet tagħhom eh, fir-Russja. Hemm leġislazzjoni illi tipprojbixxi li jsiru protesti u hemm leġislazzjonijiet oħra kontra l-LGBT u assoċjazzjonijiet oħra kien hemm nies li addirittura ġew maqtula u ehm, il-qraba tagħhom għax jistgħu iduru lejn lejn il qrat biex eh, jieħdu l-ġustizzja fidejhom. Issa ta' dritt huwa tassew wieħed eh, il-qed jiddeterjora fir-Russja. Jiena nixtieq insaqsi eh, x'inhuma l-miżuri li huma maħsuba għamenni ċara lir-Russja illi eh, sakemm ma tejjibx drittijiet u rispetta drittijiet tal-bniedem, aħna maħniex ħanibqaw nkunu msieħba sieħeb tagħha. Grazzi u issa minuta assur Benjen. Mux qed nara kien hawnhekk sekondilu jista' jkun il-ħalla l-kamra, mela, minuta assur Bilen. Iva, wieħed mill-eżempju tal-istat autoritarju eh, tal-Russja u għal-kas tal-aġenti eh, barra barranin, hemm ħafna li ġew klassifikati jekk, qed ikun hemm ħafna iktar u iktar kontroll u dawk li huma finanzjati eh, mill entità barranija kellhom fil-fatt jiġu dan il-fondi allokati li ilom il għaliex il-gvern qed jikkontrolli iktar u iktar l-istat ta' dritt. Hemm l-organizzazzjoni Golos illi ġiet projbita din kienet organizzazzjoni illi eh, qalet illi fil-fatt l-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet kienu eh, kienet imbabsa. Aħna wkoll inkwetati fuq il-manuvri tal-armata Russa. Hemm hemm ħafna u ħafna taħriġ li qed isir U eh, rridu il-diplomazija Ewropea taġixxi illum għabelada. Grazzi, Sor Bejlen, u issa zeċ minuti għas Sor Kuken. Grazzi, Sor President. Ir-Russja ilam fir tagħna għal ħafna żmien minħabba mm, il-kondizjonijiet li jem issa mill-lop eh, olimpiku tal-xitwa ehm, u nafu li muwix ċar situazzjoni kifini fil-Russja et naraw li et eh, et ehm, ikunem teddit eh, ta' soċjetà ċivili kif ukoll tal-ġirien minnaħa tar-Russja. Dak illi huwa inkwetanti u hija l-pressjoni domestika u internazzjonali li qed teżerċita hija xi qatt ma rajna qabel. Ibda biex qed ehm, iżomm fil-mira tagħha u qed eh, tipprova tagħmel il-ħajja impossibbli għall-organizzazzjonijiet non governattivi hemm liġi federali u nazzjonali biex titwaqqaf propaganda u eh, leġislazzjoni eh, massivament ehm, diskriminatorja illi għaddiet ftit żmien ilu dawn mhux biss huma odoto oppressivi imma juru interpretazzjoni ehm, soġġettiva tal- tal-liġi u joħol u soċjetà fejn hemm gruppi vulnerabbli u fejn hemm ħut li huma trattati bħalam nies ta' klassi baxxa nafu eh, illi eh, f'dan f'dawn f'dan is-salib ta' it-toroq e, e, kif situazzjoni qed deteriora fir-Russja rridu nuru tħassib tagħna b'mod kategoriku. Ringrazzjak eh, Sur President tal ta' dan il-ħin li allokajt li. Grazzi. U issa minuta għassur repo. Sur President, eh, Sur President, irridu nkunu koerenti fir relazzjonijiet tagħna mar-Russja rridu nitkellmu dwar id-drittijiet ta' bniedem u l-evoluzzjoni tad-demokrazija. Is-sħubijiet u l-kooperazzjoni mar-Russja huma importanti, imma aħna għandna wkoll nitħassbu dwar l-evoluzzjoni tal-istat ta' dritt fir-Russja Mannix naċċettaw violazzjonijiet ċari tad-dinjità tal-bniedem tad-demokrazija il-videos li qed iduru fuq l-internet huma tal-waħx minoranzi ehm, huma maħqura huwa inaċċettabbli li organizzazzjonijiet li eh, jitkellmu dwar dawn il violazzjonijiet u qed jiġu projbiti hemm din il-leġislazzjoni li tagħmel diskriminazzjoni kontra minoranzi sessuali u dan imur kontra l-impenji li ħadet ir-Russja uh, permezz ta' konvenzjonijiet li iffirmat ir-Russja biss tista' tagħmel tajjeb għal din is-sitwazzjoni tista' tikkorreġija il-diversità hija rikkezza u mhux teddida u dan jottu kollha Russja. Minuto il-Senjor. Grazzi u sa minuta għas-Sur Strejček. Iva, bonġu, sinjuri. Tul dan id debattitu għet eh, nisma' birraqqa għal dak li qed jintqalu u nidentifika ma' numru tal-kumbenti eh, illi saru imma eh, nixtieq ngħid xi ħaġa li seta' tintqalet issa ma' ma tqalitx jiena għex fil-Ċekoslovakkja komunista u mandi l-ebda raġuni għalfejn għandi għalfejn defendi xaħġa li kienet marbuta mal-Unjoni Sovjetika, ma r russja m'għandix taqsam mal-Unjoni Sovjetika, m'hemm xejn li għandu xaqsam mal-, -Unjoni mal-komunizmu hemm xejn li għandu x'aqsam ma' dak li kien eh, pratikat 30-40 sena ilu eh, huwa vera li l-mod Russu lejn demokrazija mhuwiex eh, mhijiex xi ħaġa li tinsinna qasel imma xorta, wieħed irid jara fil-li hemm progress meta mqabel ma dak li kien hemm fil-passat 50 50 fil-mija um, tal-Russi u jamlu parti mill-Knisja Ortodossa bċertu u għandhom ċertu uh, valuri. U forsi uh, hawnhekk fid-diskussjoni tal-lum maħniex uh, neċessarjament qed nirrispettaw id-drittijiet tagħhom. Grazzi. U issa is-sur Baden Glitzer. Baden Holzer ma nistax eh, naraħ fis-sala mela. Naddi għall aħħar kelliem ġi President Blasak. Sur President, eh, Sinjuri, Sinjora Kommissarju, eh, dan l-approċ lejn l-ġurnalist indipendenti, lejn Eh, l-LGBTs um, u soċjetà ċivili naħseb eh, kollha huma eżempji tal-fatt eh, illi hemm nuqqas ta' rispett u nuqqas ta' implementazzjoni ta' drittijiet favur il-favur il-bniedem soċjetà ċivili fir-Russja. U ħafna drabi dawn in-nies għandhom ħajjithom medda, allura aħna rridu nsemgħu leħinna u ngħidu li minkejja l-isforzi kollha ma rnexxilliex nbidlu l-attitudni tar-Russija tar kont vizavi drittijiet tal-bniedem, hemm drittijiet tal-bniedem illi eh, Iva, biex nejtek, umma mnizla fil-agenda tal-gruppi politiċi, imma irridu naraw li fl-axar mill-axar dan ukoll ikun eh, rifless fil-kummerċ li aħna jkollna mar-Russja ma naqodux eh, nġibu skuża bil-pressjoni tal-krizi u eh, nieqfu nwaqfu darba l-dem din il-ħaġa u npoġġu npoġġu fuq qudiem tad-diskussjoni dan dan is-suġġett mal-kontroparti Russa. Issa mela naddu għal proċedura KHDI għandna round ieħor ta' kelliem għandna erba' b'kollox eh, minuta għal kull kelliem għal kull kelliem nibdew bis-Sinora Petrovic. level fatija talbet eh, għal dikjerazzjoni ta' kħiġdijaj imma telqet. Mela, Sir Donskis. Et narkawnek, eh, inti taħt kħiġdijaj fidejk. Iva, grazzi Sir President, signora Kommissarju, kollegi, eh, dinam il-kwistjoni hija jeta sew wahda illi ehm, nafu illi tatlok għal sur Sakarov, sur Bukowski u oħrajn illi sfaw stigmatizzati minnaħa tar-Russja u dan l-għaliex hemm politika illi tmur lura żmien ta' Stalin nafu li kien hemm umiljazzjoni u stigmatizzazzjoni tal-LGBTs u ehm, ta' nies omosessuali eh, aħna għanna um, il-premju eh, il-premju suprem um, um, Ewropew għannom ta' sur Sakharov li kien russu russu kbir ma nistax nifhem għalfejn għanna dan il-paradoss kbir għaddej. Yes, Leonidas. Eh, tiene la palabra ahora el señor. Grazie Leonidas eh, u sta Sur Paul Murphy. Grazzi, eh, Sir President, Iva, din l-legislazzjoni il-ġdida illi t-projbixi dawn biex nejtek il- dawn ir-rabtiet eh, sesswali illegali, eh, drittijiet kontra eh, leġijiet kontra l-LGBT, naħseb rridu nibatu messaċċar jom mela li din hija ġustizja kontra in-nies gay. Rajna YouTube bi gruppi bħal per eżempju Occupied pedofilia u rajna video soħra illi jittort fejn hemm gay omosessuali u LGBTs li huma eh, torturati eh, nafu li jem nies li eh, sfaw vitmi tal-paramilitar u ta' oħrajn ta' autoritajiet russi oħra minħabba li ħadu sem protesti LGBTs naħseb din hija l-darba oħra teddidam u il-karpestar um, e, e, ta' drittijiet eh, tal-bniedem. Nafu li hemm il kasu ukoll tal-puserajiet fejn eh, hemm waħda mill-membri li qiegħda fuq eh, strajk tal-ġuħ u naħseb li dan kollu apparti minn politika ta' oppressjoni rridu nieqfu għad-drittijiet ta' soċjetà ċivili Russa. Grazzi Sur Murphy. U issa l-ħar kelli sur Bronze. Iva, ħna smajna minnaħa tal-kommissarju illi għandu jkun hemm rispetta dritt tal-bniedem fir-Russja, imma n-nies m'għandhomx ikunu eh, kundannati minn nies illi eh, għandhom il- il-liġi il-liġi favorija. Issa smajna bil-bedelit or orrend li sar fil-Greċja u nafu li eh, kull ħaġa li tmur kontra l-istat ta' dritt għandha tiġi kondannat, għandha neħdu azzjoni kontrija u eh, l-membri tal-Parlament għandhom eh, jenalizzaw dan kollu. Daw kollha li qed joħonqu l-libertà ta' ta' espressjoni għandna naġixxu kontrihom. Daw kollha li qed jaġixxu biex jitfaw wara biex ehm, biex jitfaw il-ħabs eh, daw kolla li tipruvaw semaw leħi no mandan reġiċu kontrijom. Iżda wara dan id-dibattitu naħseb li jem agenda li għandu ftiċ taqsam mal-libertà tal-espressjoni imma hija kontra fil-fat il-politika tal-Russja. Iva, mela, temmejna il-dibattitu keġdija u issa nistaw naqqu diskussjoni permess ta' reazzjoni minnaħa ta' senjura kummissarju minnaħa tal-kummissarju Malmstrom. Grazzi, President. Annom tal-Kommissjoni irrit nibda billi. Uh, ninsemmi l-Sur Martin li kien deputat Ewropew uh, illi wieħed se jibqa' jiftakru nagħtilhom l-familja tiegħu u lil ħbibu. Mela, Biċċa aħbar tajba dal-ħodu, il-Russja sospendiet il-kontrolli fuq it-trakkijiet tal-Litwanja u dan huwa grazzi għax-xogħol tal-Kummissjoni tal-IES u solidarjetà mal-Presidenza imma il-proibizzjoni fuq il-prodotti eh, tal-ħalib għada emmek. Issa hemm ħafna tħassib fuq il-drittijiet eh, tal-bniedem il-, -tal Verdetta nar nhar it-tlieta eh, li sabatuwa sptar eh, tal-mart mentali dinja u koll inħasdet meta qrat eh, litra ta' Sinjura Kollikonova mill Rajet li deskriviet il-kondizjonijiet korroħ li hija qiegħda tgħix fihom fil-ħabs u bissa din bdiet strajk tal-ġuħ Aħna eh, eh, indirizzajna lill awtoritajiet Russi għadnilhom illi eh, jagħtuha aċċess biex tara lill familja u lill-avukati tagħha bat rajna wkoll dan l-aħħar dwar l-attivisti tal-Greenpeace taħna għandna kuntatt f'Brussell u fil-Moska f'Moska wkoll ma' dawn l-attivisti u kuntatti wkoll mal-ambasċati sissa kullħat adotta approċ ta' Eh, diplomatika. Jina nishtiq niskuża ruħi ma' sur Cashman għax insejt li inwieġeb il-mistoqsija dwar il-viżi dinja xaġa li tokopa ħafna eh, mill-ħin tiegħi f'xogħli fil-proċess ta' liberalizzazzjoni tal-viżi aħna qegħdin ninnegozjaw ferba blokkijiet u wieħed minnhom huma drittijiet tal-bniedem u dan huwa il-blokk ukoll fejn għamilna l-inqas progress imma Dan huwa punt li dejjem jissemma fid-dialogi li konna fuq livell ministerjali ma fuq kull livell mal-awtoritajiet Russi. Skużani li eh, ma semmejtux dan il-punt aktar kmieni. Jiena skantajt eh, bil eh, nara l-konsensus qawwi li jeżisti hawnhekk f'din il-Kamra l-koll imħasbin dwar is-sitwazzjoni fir-Russja b'mod partikolari il liġijiet li semmejna u anke kwistjonijiet oħra wkoll. Jiena f'introduzzjoni introduzzjoni tiegħi għattilkom Eh, eh, da kollu il-qed rappresentant u l-Kommissjoni u koll biex nużaw l-odot kollha li għanna biex nsemmu un nqajmu dawn il-kwistjonijiet u biex niprovaw inwaslu għal bidla. Ejjina eh, smajtu koll appoċ qawwi ta'kom u naħseb li dan huwa importanti ħafna u żgur mhux forsi aħna se l lura dawn il-kwistjonijiet għax din is-sitwazzjoni li se tinbidel mill-lum għal Grazzi ħafna Sur President għal dan id-dibattitu importanti. Grazzi ħafna lilek, Sinjura Kommissarju. Mela wara t-tweġiba ta' Sinjura Malmstrom issa nalqu dan id-dibattitu m'hemmx riżoluzzjoni fuq dan is-suġġett għalhekk maħniex se nivvotaw fuq aktar tard u ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Jó reggelt kívánok! A következő napirendi pontunk a Macmillan Scott jelentés. Lodva tajba lil kulħat, il-punt li miss fuq l-agenda tagħna war rapport ta' Sir Edward Macmillan Scott, rapport annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fl-2012. Is-Sur Macmillan Scott ma setax ikun hawnhekk